dan ma jiddependix fuq il-partit politiku li qegħdin nitkellmu dwaru. Ftakru dak li hemm xnitilfu huwa l-eqreb assoċjazzjoni possibbli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajina. Grazzi tas-sew Nervoli Migalski l-kelim li jmiss għal minuta l-Onorevoli Campbell Benemer. Sur President jina naf